Jina fil-fat mux tankum f'dan il-ritrat jgħid il-President. Die Kommission muss auch Foto. Mela nistaw nżidu l-Kummissjoni wkoll biex tipparteċipa f'dan ir Ah, It's a year dran, yeah. Ready? Vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen. Tajjeb wis, nirringrazzjakom, nirringrazzjakom għal kooperazzjoni tagħkom. Ja, also ich bin jetzt gerade gewählt worden, Sie sollen die Kamera nicht anfassen. Also ich glaube nicht, dass einer... Jekk iġobkom ħadd ma l-kamera. Mela, sur Swaboda, point of order. Grazzi tassew, su presidenti ma nishtiq għax ħafna ħin, pero nishtiq nifakkar il-kollegi li fil-23 ottubru fil- 1950 kien hemm il-bidu ta' rivoluzzjoni Ungeriża. Però sfortunatament kellna sitwazzjoni